liebe Kolleginnen und Kollegen. Kollegi. Wasal il-moment biex nibdew. Skużaw il fat li domna ma nibdew. Imma kien hemm xi bidliet fil-aġenda. L-ewwel net nilqal il kulħadd għal laqa tal-Kumitat Kult u nibdew billi napprovaw l-agenda. Imħabba diffikultajiet differenti tal eh, peress li jem eh, problema ta' riteratti mal-President tal-Parlament, allora mux sej konna l-possibilità li nsegwu l-agenda kif kifini miktuba. E, Elga truppel umbat edha e, fuq tren li għandu e li se saltart. Mela l-aħjar ħaġa li namlu li wara l-votazzjoni nibdew bil-votazzjoni fuq e, wara l-votazzjoni nibdew bil-rapport tal-kollega Maltese. Umbat nittamaw li nkunu nistaw inkomplu blordni e, u nittamaw illi mux se jkonna problemi waqt il-laqa. Hemm xi kummenti fuq l-aġenda ma jdirx mela l-aġenda approvata. Il-punt numru 2. E, approvazzjoni tal-minuti tal laqat precedenti. La bozz tal-minuti tal-10 ta' ottubru tal-2017 tarawa Eh, u anki tal-19. Hemm xi kummenti fuq dawn il-minutes ma jidirx li għaw kummenti, allora niproponi illi bħasoltu il-minutes u ma jusa approvati sakem ma jiġux prezentati oġezzjonijiet waqt il-laqa. Il-punt numru tlieta <clears throat> eh, aħbarijiet tal-minnaħa tal-presidenza. Illum għanna interpretazzjoni f'ħafna lingwi u anki ċek, Estone, Malti, Bulgaru, Rumen, eh, eccetera, lingwi implementazzjoni tal-inizjattiva għal eh, impigi fost iż-żaza. Il-rapporter huwa il-kollega Momċil Nekov. Momċil tixtieq titkellem le, mela nistgħu nibdew direttament bil-votazzjoni. U nibdew bl-emenda numru wieħed favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma Tnejn, emenda numru tnejn favur kontra. Astenzjonijiet. Ma Emenda numru 3 favur kontra <clears throat> astenzjoniet maddiċ. Kompromess numru 1 favur kontra astenzjoniet għadda l-kompromess. <clears throat> Issa l-emenda numru 6 forsi emenda numru 10 tajt il-President. Iva, emenda 10. Favur kontra astenzjoniet għaddit. Emenda 10 favur kontra astenzjoniet għaddit. Naddu issa l-kompromess numru 2 favur kontra astenzjonijiet. Għadda. Issa l-emenda 14 favur kontra astenzjonijiet namlu verifika elettronika, niftaħ il-votazzjoni. <clears throat> Nala, il-votazzjoni ma ditx. Mela, l-emenda numru 15 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. Emenda 16 favur <clears throat> kontra astenzjonijiet anke hawnhekk namlu verifika niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. Anki hawnhekk ma għaddiċ din il-emenda. Irridu dejjem niftakru li hemm il-kollega li m'għandix il-karta tal-vot. Emenda 17 favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 18 favur kontra astenzjoniet għaddit 19 favur kontra <clears throat> astenzjoniet naħseb li hawnhekk hawn l-istess maġġoranza li kien li għadna kif eh, ksibna. Pero namlu verifika u niftaħ il-votazzjoni għal emenda 19. Nala il-votazzjoni. F'dan il-kas hemm Eh, vot kontra iktar qawwi minn qabel, 14 kontra u 11 favur. Issa l-emenda numru 20 favur kontra astenzjoniet għaddit 21 favur kontra astenzjoniet għaddit emenda 22 favur kontra astenzjoniet ma għaddiċ 23 favur kontra astenzjoniet għaddit 24 favur kontra, astenzjoniet, għaddit. Emenda 25 favur, kontra, <clears throat> astenzjoniet, għaddit. 26 favur, kontra, astenzjoniet. Anke hawnhekk nixtieq nagħmel verifika fuq il emenda 26 niftaħ il-votazzjoni. Nala il-votazzjoni. il votazzjoni il votazzjoni nala il votazzjoni 14 kontra 14 eh, ġifiri il-rizultat eh, huwa negativ maddiċ. 27 maddiċ, 28 żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet, tieni parti favur kontra astenzjonijiet għaddiet. 29 favur kontra astenzjonijiet naħseb li dina ma ditx lanqas pero namlu verifika elettronika fuq din l-emenda 29. Niftaħ il-votazzjoni. <clears throat> Nara il-votazzjoni. 15 kontra 13 ma ditx. 36 eh, favur kontra astenzjoniet għaddiet. Issa naddu għal kompromess numru 3, favur kontra astenzjoniet. Għadda l-kompromess. Emenda numru 33, favur kontra astenzjoniet. Naħseb illi dana din ma diċ laqqas namlu verifika fuq di. Niftaħ il-votazzjoni fuq l-emenda 33. Geschlossen? Nara il-votazzjoni. 17 kontra 11 favur maddiċ, 24, 34 favur kontra astenzjonijiet, anke hawnhekk irridu nagħmlu verifika. L-SD mhumiex qed jollu jdejhom biżejjed fuq l-emenda 34. Niftaħ il-votazzjoni, nagħlaq il-votazzjoni. il votazzjoni nagħlaq il votazzjoni 14 kontra u 13 favur, allora ma ditx din l-emenda. <coughs> Il-magna tal-vot ta' Silvia ma taħdim tajjeb mill-lider. Issa naddu għall-emenda 35 favur kontra astenzjoniet għaddit. U issa naddu għal votazzjoni uh, eh, finali votazzjoni nominali, niftaħ il-votazzjoni. <clears throat> Nala il-votazzjoni. 26 <clears throat> favur, memħat kontra u astenzjoni wahda. Mela napprovazzjoni b'maġġoranza kbira. Grazzi lil kulħadd u nifirħu lil Momċil Nekov. So, der nächste, den nächsten Tagesordnungspunkt müssen wir leider ein bisschen nach hinten schieben, da die Berichterstatterin Mela, l-punt li miss eh, tal- eh, agenda ma nistawx namlu hissax eh, il-rapporter edha fit-tren u għadu ma wasalx. Issa anki numru seba sen namlu iktar tard fuq il-prezentazzjoni tal- tal min rebaħ il-premju ta' Zaza Charlemagne. pero għaw il-kollega Malteze, allora nistaw nibdew bil-punt numru 8 fil- Eh, fuq l-agenda, ċoħe il-diskussjoni fuq l-opinjoni, pluralizmu tal-medja u libertà tal-medja fl-Unjoni Ewropea. Skont l-artikolu 54 aħna hawnhekk kumitat assoċjat għal dan ir-rapporter huwa Kurzio Maltese. Skont l-artikolu 54 aħna għanna kompetenza fuq il-settur tal-medja u nati il-mikrofonu l-kurzio. Ħames minuti. <clears throat> Grazzi, President. Jien naħseb se nitkellem għal inqas minn ħames minuti wkoll, m'għandix bżonn ħames minuti sħaħ meta kulħadd meta kulli għaxin ta' silenzju nkun nista' nkompli nitkellem. Tajjeb, kon qed ngħid illi jiena dina bażajta fuq l-esperjenza ta' ħidma tiegħi u jina fil-karriera tiegħi ta' ġurnalista qatt ma periodu da' sekk diffiċli għal informazzjoni. Bħala Komitat tal-kultura il-President għaltinna li l-kwistjoni tal-pluralizmu tal-medja għalija hija importanti ħafna u anki il-punti jina provajt namel taqsira fuqhom, il-punti l-iktar importanti bl-iktar mod ċar u sempliċi għaliex biex għadxtaqt nati stampa ġenerali tal-possibilità ta' azzjoni u ta' xinu ma' l-bidliet li seħħew f'dawn l-snin. Il-riskju huwa illi nikonċentraw ruħna biss fuq l-effetti tal-bidli ta' dawn is-snin, per eżempju e, il-fenomenu importanti il insemmejni ħafna tal-fake news u anki fuq il-każijiet e, e, singoli ta' ksur tal-libertà ta' informazzjoni, ksur li huma gravi ħafna u jiena dawn semmejtom fil-punti kemm fil-, -punti, kem fil fil-fatt li eh, fċerti pajizi hemm każijiet eh, verament gravi bħal tejl ta' Dafni Karwana Galizja f'Malta, kif ukoll eh, qed jgħidilna li sitwazzjoni marret lura ħafna f'dawn l-aħħar snin, imma l-iktar punt ċentrali huwa illi s-sistema ġenerali tal-medja illi għal għal mitej sena uh, kienet sinjal ta' ħajja demokratika fl-Europa u l-lum mannix il-bazi, il-pedament eh, illi f'dawn l-aħħar snin kellna dan il-patt soċjali, patt ekonomiku illi l-opinjoni pubblika għanda u anki il-professjonisti, ġurnalisti Eh, dan, dan il pat biex najdu hekk il fat illi il-pubbliku qed jiffinanzja l-informazzjoni libera u b'dan il-mod l-informazzjoni setat tibqa libera u pluralistika illum ma dixem ma duxem dan il-patt. il pat informazzjoni libera hija dejjem illum eh, taqdi l-interessi konċentrati eh, fidejn eh, ftit nis u tiġi użata biex wieħed jagħmel propaganda u pubbliċità u mhux biex jinforma. Allora għaw manipolazzjoni gravi għaddejja hawnhekk. Dan il-degradazzjoni tal-informazzjoni kontribwixxu anki ċerti affatti, ċoe il konċentrazzjoni qawwija tal-seta, tal-qawwa, tal-poter fidejn eh, ftit nis u mbagħad eh, dana għandu eh, iħassibna ħafna għax dawn il-ftit nis li huma jmexxu il-medja ħafna drabi huma operaturi mhux Ewropej dawn huma Google, Facebook, etc. dawk li nafu aħna li mhumiex Ewropej. U din il-konċentrazzjoni ekonomika ta', eh, ta, ta, ta poter fil-dejn ta' ftit u ħsara kemm għal professjonisti ġurnalisti kif ukoll ċittadini għall-intraprizi ta' komunikazzjoni Ewropej u tal-gazzetti. <clears throat> Dan, Umbat, fl-aħħar, il kondizjoniet ta' xogħol dejjem iktar prekari, iktar diffiċli ta' zazah, tal-ġurnalisti zazah. Dawn huma kondizjonijiet li huma ħafna ar mm, ħafna inqas pozitivi mill-ġenerazzjonijiet preċedenti bħala garanzija tal-drittijiet u anki bħala eh, tħul eh, u salarju, possibilità ta' taħriġ, eh, eccetera Dawn huma l-argumenti principali li jiena provajt nati stampa tagħhom tal-kawzi li umbat eh, jiproduċu eh, dawn il-fenomeni ta' degenerazzjoni bħal fake news u anki il- eh, il-fatti li l-kwalità naqset ħafna. Naturalment, Eh, eh, nitlob biex l kollegi għamlu l-emendi jena eh, nafda anki għaddi fiduċa fil ideja u kontribuzzjonijiet li tistaw tatu idkom. Herzlichen Dank. Ich möchte jetzt zuerst die Schattenberichterstatter zu Wort. Grazzi, issa nisimaw minnanti shadow rapporteurs. Nibda Momchil Nekov. li qed jitkellem fisem il-kollega. Huwa kontent, jiena kontent għaliex dan ir-rapport għax qed jitkellem fuq il-riski hemm sfidi li jiġu mill-ambjent ta' media li huwa dejjem iktar interkonness illi għandhom jiġu indirizzati fuq livell tal-Unjoni Ewropew tal u Nazzjonali rridu nsibu soluzzjonijiet għal dawn il minaċċi seri biex il-pluralizmu eh, eh, eh, u anki konċentrazzjoni tal-propietà tal-medja, il-fat anki tal-fake news li t-xerret faċilment esperienza uh, imxerda tal-hate speech u il-Parlament Ewropew eh, ħafna drabi tkellem fuq il-libertà tal-istampa u l-pluralizmu tal-medja u talab il-Kummissjoni biex tiproponi miżuri. U reċentement bir-riżoluzzjoni tal-24 ta' Ottubru tal-2017 fuq miżuri leġislativi ta' protezzjoni kontra l-whistleblowers. Nishtiq nifraħ ma' sur Maltese għal ħidma tew fuq dan is-suġġett għasek importanti u jħoss li ċerti aspetti għandhom jiġu accentuati. Per eżempju l-bżon illi intejbu l-aċċess għal minoranzi lejn il-medja u għal komunitajiet u għal persuni b'dizabilità l-importanza ta' finanzjamenti sostenibli għal media pubbliċi l-urġenza illi eh, niġġildu kontra l-fake news u anki il-bżon li kunem protezzjoni fil-Europa kollha tal-whistleblowers. L-importanza li nsaħħu l-litteran, eh, literacy tal-medja eh, u Sur Davici dawn se inkludijom fil-emendi tijaw u eh, ħares li qoddim għal biex ikun hemm il-laqat mal-shadow rapporters l-oħra. Grazie ħafna. Grazzi l-Kurzjon Maltese għaxxol din l-opinjoni, il-libertà tal-medja u l-pluralizmu tal-medja huma prinċipju marbutin mal libertà tal-espressjoni pilastri tal-demokrazija kif għadu kif għal rapporter dan aħna rridu nigarantuhom u nħassuhom mill-influenza politika f'dam l-aħħar snin rajna kif il-fake news u informazzjoni motija mod żbaljata apposta ħolqu gwerra ibrida kontra l-istituzzjonijiet u l-valuri tal-Unjoni Dinja waħda mill-isfidi l-kbar li l-Unjoni Ewropea qiegħda tiffaċċa bħalissa u għalhekk l-Unjoni trid tagħmel bosta sforzi biex ikun hemm opinjoni pubblika li tkun informata tajjeb u tiżgura li ġurnalisti professjonisti jaħdmu fil-qasam tal-medja ikunu mħarġa sew biex jiżguraw il-trasparenza u l-indipendenza tal-medja. tal medja Aħna nistaw inħarsu tħaddim tajjeb ta' demokrazija u nevitaw li tintuża bħala vettura għal propaganda u l-indottrinazzjoni kif jiġri f'ċerti stati membri. Nista' nsemmi pereżempju l-każ ta' Katalunja. Nixtieq ukoll nagħmel kommentu ukoll fuq ir-rwol tax xjenza li eh, dana tista taħdem jitfit mal-ġurnalizmu jistaw jikxfu il-verità favur eh, għall-interessi tal-ċittadini u tal-opinjoni pubblika. Dana jista jintuża bħala eh, strument fil-ġlieda kontra il taqsim u l-diffużjoni ta' aħbarijiet folots. Nixtieq nirringrazzja lill kurzio Maltese għax-xogħol li għamel. Vielen herzlichen Dank. Äh, grazie. Il Zamid Dimek. Iva, grazzi fuq din il-kwistjoni jena nishtiq najt illi jena fil-fat organizzajt e, round table u anki biex ikolli feedback fuq il-pluralizmu u l-libertà tal-medja. Anki jemmek kienem kustjonijiet illi eh, diskutejna il-fat per eżempju illi miex kustjoni bis tal-medja illi dominata minn ċerti eh, potenzi ekonomiċi f'ċerti ċirkostanzi ma anki situazzjonijiet. <coughs> U għanna kena esperienza fuq din f'Malta fejn il-medja hija eh, soġġetta għal pressjoni kbira u harassment anki b'kanali legali. E, Um, użajna uh, metrika fil- fuq il-blogs f'Malta illi meta jużaw .com aħna provajna eh, naħdmu kontra tagħhom biex namlu anki każijiet Eh, proċeduri legali anki fl-Amerika u tistaw timmaġinaw kem sej um biex nipruvaw defendu l-kas. Kwestjoni oħra li diskutejna hija il-kwestjoni tal responsabilta kriminali għax meta jkunem hemm kwestjonijiet tal-medja li mhumiex bazati biss fuq il-ħsara bazi tal-liġi tal-stampa imma fuq responsabilita eh, kriminali. Uh, <clears throat> anki dan jista' jkollu effett negattiv ħafna fuq il- l-edituri. E, e, kwestjonijiet oħra li diskutejna e, jirregwardaw il-protezzjoni aħjar tal-kondizjoni ta' ħidma għal dawk li jaħdmu għal media Aħna għanna nis li jaħdmu anki freelance għal dawn il-edituri ħafna drabi il-ħidma tagħhom isir prekarja ħafna u perikoluża illi miex lanqas rikonoxxuta bħala professjonalità u dina wkoll tefetwa l-indipendenza indipendenza ta' azzjoni tagħhom, l-indipendenza ta' ħsieb u anki kif huma jistgħu eh, eh, eh, u xogħolhom b'mod xiera. Kien hemm punt ieħor li ġie fil diskutejna fil-round table hija kwestjoni tal-literacy. Aħna ngħixu f'età li naħsbu li rridu nipproteġġu l-pluralizmu u l-libertà tal-medja u anki ironikament billi noħol u iktar programmi ta' informazzjoni għall-nisa eh, fuq forum differenti ta' media, eh, per eżempju, meta jkonna situazzjonijiet jekk inħarsu l-Economist, eh, xiet leġimati ilu kienem front cover fuq il-kwistjoni ta' fake news u jekk l-internet waslitnix f'ċerti situazzjonijiet fid-direzzjoni opposta tal-intenzjoni li kienem. U dana għal daqstant irridu iktar kuxenza u iktar iktar media literacy. Punt ieħor importanti qed niprova nitkellem fuq il-kwistjonijiet prinċipali għax kien hemm anki punti oħrajn żar jekk il jekk il-ġurnalizmu tal-istampa għandix bżonn iktar ta' appoġġ il-gazzetti qegħdin ibatu bħala riżultat tal-fatt li tittamel kompetizzjoni mal-medja digitali u anki l-ispiża tal-karta u stess u dan eh, għaluli eh, anki rappresentanti ta' ħafna dituri u għal daqstantu iktar eh, u miktar illi illi wieħed jiproduċi il-medium tal-istampa u ħafna iktar kostus mill-medja digitali. Umbat bħala l-aħar punt il-kwestjoni tal-protezzjoni tal-professjonalità tal-ġurnalisti. tal professjonalità tal ġurnalisti mux biss billi nizguraw eh, naturalment li ma jġux dominati u perseguitati imma eh, meta niġu għal ġurnalizmu investigativ u idkom tafu li aħna f'Malta kerna esperienza negativa sfortunata tal-til ta' Dafni Karwana Galizja imma anki illi dawn għandhom bżon ta' protezzjoni kif ħanna nafu meta niġu drittijiet tal-bnidem mux biss kunċett reattiv imma rridu nkunu proattivi rridu niproteġu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 Hemm bosta ġurnali li mhux se nsemmihom fil Franza u dan ilu għaddej għal ħafna snin irridu nadattaw da taw l-affarijiet skont il-bżonn ta' ċittadini fuq il-każ ta' Daphne Caruana Galizja Ġirin nistgħu najdu li l-Unjoni Ewropea tieħu miżuri u sanzjonijiet f'ċerti stati bħal pereżempju l-Ungerija imma kontra Malta m'għamlet xejn fil-waqt illi il-pluralizmu tal-medja jidher illi huwa eh, medet u hemm ilu ilu li hemm id-dubji fuq dan fuq dak li qed jiġri f'Malta f'dan ir-rigward. Aħna rridu nippruvaw illi insolvu dawn il-problemi li jeżistu ġabħalissa. Danke. Herr Ufflen, bitte. Il-kollega Dufflen, grazzi. Il-komitat għandu raġun jgħid li pluralizmu ta' xandiri huwa pilastru ta' demokrazija u li huwa meddet mill-press eh, stampat <clears throat> għanna ġganti online li din situazzjoni eh, ta' privileġ jiena kont eh, ġurnalist favur il-Brexit ilem il-2010 konna nilka gazzetta ta' Fleet Street li ħadna dil pożizzjoni gazzetta konna ħdemma u għavolja kien hemm għal dan fost il-pubbliku. Qed naraw intolleranza mix-xelluk <clears throat> fl-Ingilterra lejn ehm, gazzetti tal-lemin u dan sabiex opinjoni eh, kontrari nitfuhom Daily Mail <clears throat> tkellmet ħafna fuq kwistjoniet bħal immigrazzjoni u għajnuna l-iżvilupp u bħalissa għanna grupp ta' xellu qed jisforza il-kumpanija Paper Chase li toħloq um, li kunem kastika li għom għax publikaw riklami ma' Daily Mail. Kena kol tedit fuq politikanti wara li kena eh, titlu li tkellem fuq Brexit Mutineers il-gazzetta qed tiġi akkużata b'aġir kriminali sempliċement għax ikkritikat il ġaħat Kolpabilità għal aġir kriminali jaqa' tagħti persuna li wet dan. Inġitament tal violenza huwa problema fl-Ewropa mel tesprimi opinjoni m'għandux isir l-istess ħaġa. ix kandom għandhom ħabta illi ma jkunux iridu jisima opinjonijiet <coughs> eh, kontra u xiprovaw jgħamlu jitfu l min għandu opinjoni differenti. Danke, ich wäre allerdings herzlich dankbar, wenn wir die Grazie. Grazzi. Nkongratlejk, pero, jek da dibattiti fuq il-Brexit eh, li m'għandhomx postom hawnhekk inwarbuhom għax mhux l-ewwel darba li ġraddi. Jek għandna kwestjonijiet, illi ma jaqgħux taħt dak li qed niddiskutu, mhux se nippermetti li niddiskutuhom. Julie Ward tixtieq titkellem ukoll ma nasib se naslum kienek. is Schroeder, għamela. Grazzi, Sinjora President. Jiena nir nirringrazzja lill kollega Sur Maltese għal dan l li apprezzajt l-iktar kien enfasi tiegħu fuq pluralizmu u indipendenza tal-medja. Il-għalfat li semma il-kużem ta' media literacy u edukazzjoni li huma elementi importanti sabiex niżguraw illi eh, nisna ma jibilawx fake news u fenomeni oħrajn. Pero hemm punt wieħed illi fuq ħan nippreżenta emenda fuq l-enfasi fuq media pubblika. Il-media pubblika għandha tkun garanzija reali ta' informazzjoni imparzjali provduta lil kulħadd b'mod ugwali. Xi ħaġa tkun finanzjata minn riżorsi pubbliċi, miżata ta' konċessjoni u tkun indipendenti mill-gvern u jew kumpaniji privati. Grazzi. Vielen herzlichen Dank, Julie Ward. Grazzi. Julie Ward, ikjożbok. Well, I thank you for giving me the floor. Grazzi, Signor President huwa rapport importanti u nieħu gost nisma illi il kusani ta' media li trisit kelmet eh, fuqa waħda mis shadow reporters. Irridu nħarsu lejn il-finanzjament tal-gazzetti fl-opinjoni tiegħi. Għandna pożizzjonijiet politiċi li ċertu gazzetti xtiqu jimbuttaw il-sur reference xaqt id-DUP il-partit kontra l-Ewropa fl-Irlanda ta' fuq tħalla jagħti donazzjoni li referendum il-kampanja għal Brexit sabiex jitħallsu riklami u dan kien rol il kien kontra regoli fl-Ingilterra l-flus għaddew minn dal-partit fl-Irlanda ta' fuq sabiex jiġu influenza tinis fl-Ingilterra. Fir-innit għandna ġurnalizmu ta' kwalità, però mhux se fid-Daily Mail jew fl-Express ma' Carol Katwalida illi hija ġurnalista investigattiva xtiq jesponi dawn eh, il-flus u dan id-dark web u kif demokrazija tagħna ġiet maħtufa. Ħaqraw xogħla huwa xogħol straordinarju nittama li fil-ġejjieni toħroġ il-verità. U nies ikun jistgħu jaraw id-demokrazija tagħna kif inħatfet minn forzi estremi tal-lemin. Vielen herzlichen Dank, Herr Messerschmidt. Grazzi. il collega Schmidt. Grazzi, Signora President. Nittama li dal-komitati permetti diskussjoni ful ġurnalisti e, diskussjoni libera mux toħnoq nis palma milt inti li surflin. ma naqbix miegħu fuq Brexit mus nitkellem, però kien tajjeb poġġi di diskussjoni f'kontest sabiex nuru kif libertà tal-istampa taħdem fil-prattika. Jekk nitkellmu fuq dan mod ipotetiku biss, ikun kemm xejn diffiċli nifmu Għazzi, personi inqas proċeduri pari ma kux jistgħu jifmu. It-tassib tiegħi fuq rapport U li kull darba li politikanti jitkellmu fuq pluralizmu tal-medja, u kif ġurnalisti jagħmlu xogħolhom nispiċċaw nitkellmu fuq iktar kontrol inqas libertà. Reċentement rajna kif il-Kommissjoni ħarġet manwal sabiex nigwidaw ġurnalisti kif jitkellmu fuq influssi migratorji u danu li jinkwetani. Janna bżonn u li nilliberaw il-medja mhux nagħtu li nigwida kif tagħmel inti anka l-espressjonijiet ta' witċek li tant joġbuni nittama nittama li nirrestrinġu li nanfusna ġdanu li għanda bżon l-Europa, mux bizm il-gvernijiet, uħu t-semmew, Polonja, Ungerija, emżon libertà tal-istampa, imma anka minn influenza ta' tipora mill-istituzzjoniet Ewropej ekkanna jkonna libertà tal-medja fl-Europa. Vielen herzlichen Dank. Ich habe nur deshalb etwas komisch. Grazzi. L-espressjoni ta' wiċċi kienet bizbreazzjoni għal manwal mill-Kommissjoni għal ġurnalisti. Inna nata bil-ġurnalisti mamra tajje biex jitrattaw kwistjonijiet bħal dawn u jafu x'għandhom jinjoraw. Silvia Costa, grazzi il-kollega Maltese, għal bazzi tajba li provda fejn qed noqtu l-punti kruċjali tal-kwistjonijiet ta' indipendenza u pluralizmu tal-informazzjoni fl-Ewropa. Nista' naqbel mal-ġudizzji tiegħu u din hija wkoll sejħa sabiex għal fatt li ikonna kif qalu iktar regolamentazzjoni tippermetti li ma noħonqux l informazzjoni ħilsa ma li nipromovu il-kondizjonijiet ta' kwita, trasparenza u parità sabiex ikun hemm informazzjoni realment libera din hija l-mira tagħna mid perspettiva naħseb illi nkun qed nirriskjaw illi din l-era diġitali Ewropea nispiġaw noħolqu eh, toroq ġodda l-informazzjoni imma kma noqogħdux attenti għal regoli li għandhom ikunu ngwali għal kulħadd u rridu jibbilanċaw poter u responsabilta u l-attenzjoni għal kontenut. Mux neċensuraw, ma nizguraw illi kun hemm trasparenza reali. Fuq daw żewġ punti għannu noqgħod attenti. Fuq l-impatt negattiv tal-impatt tal-nuqqas ta' pluralizmu bit-tnaqqis ta' l-editorija li ċertu pajjiżi għadhom jappoġġaw għaliex tinija waħda mir-rikezzi tal-panorama Ewropew, parti mill-mudell soċjali Ewropew Nistgħu naraw li l-impatt negattiv tal-fake news jew tal-użu ħażin eh, mhux biss minħabba pressjoni li semmejtin tas-seta politika jew sabiex ninfluenzaw demokrazija kollha punti veri imma anka effetti kif qalet iż-żuna Jimenez ir-rabta bejn eh, korrettezza xjentifika pluralizmu, rabta bejn iż-żewġ punti i waħda mill-problemi li qed niffaċċaw ħafna drabi nitkellmu fuq awtorità xjentifika illi tkun tista tibbilanċa l-informazzjoni <clears throat> bla kontenut li ta' sekwittara fil-gazzetta u fuq l-internet u li was fej tkellimna fuq tnaqqis ta' 30% fil-tilqim. Għanna bżon ta' informazzjoni Ewropea irdu nappoġġaw iktar il-possibilità ta' kooperazzjoni Ewropea anke ma' pajjiżi ġirien bħalma proponejna pereżempju li nappoġġaw il-gazzetti indipendenti f'pajjiżi kandidati u pajjiżi ġirien u anke ġurnalisti żgħażagħ u kooperattivi ta' ġurnalisti Ewropej. L-istess pal biju, il-networks ta' servizzi audiovisivi għandu jkunu rikonoxxut pala rwol għandu eh, kollu rabta aktar mill-qrib ma l-ideja ta' ċittadinanza fl-Ewropea u għajnuna l-stazzjonijiet żgħar ta' televizjoni. Dan għandu għandu nużaw pala bażi u għandna nagħtu aktar attenzjoni li l-kwistjonijiet pa' ċittadinanza u informazzjoni ħilsa permezz ta' kooperazzjoni b'saħħit ta' bejn professjonisti fil-komunikazzjoni. Vielen herzlichen Dank, Frau Libatschka. Grazzi. E signora e Media są filarem demokracji. Tak, są filarem... Grazie ħafna. il media hija plastru ta' demokrazija ta' diversi drabi, vera da, però improviso. Din tkun indipendenti u ħilsa. Inkella, ikunu biss sportavuċi u għodda ta' indottrinazzjoni. Għalla stant naqbel ma dak il intqal illi l-medja pubblika emżont tkun eh, ħilsa. u Indipendenti, 100% dik hija l-missjoni tagħhom. Dan huwa xogħolhom. Hemm bżonn illi jiservu l-sfera kulturali u l-pubbliku mod ġenerali. Jina naqbel ma dak li qalet is-Sinjura Jimenez dwar il-ġurnalisti. <coughs> Il-ġurnalisti qegħdin jgħixu sitwazzjoni diffiċli. Huwa diffiċli illi kollok xogħol ta' ġurnalista. Dan ifisser li ġurnaliżmu b'mod ġenerali jinsab sitwazzjoni diffiċli. Mem ċenzura imma M'hemmx ċensura uffiċjali, imma hemm il-ċensura propja, finalment, il-mida digitali. In-nies illi jużaw il medja digitali ma ta' tip ta' nies speċifiku hemm firda ċara bejn il-medja stampata u dik digitali. Għanna parti mill-popolazzjoni li tuża midja stampata, bat għandek iż-żazax predominantement jużaw media digitali. Il-fenomenu tal-indottrinazzjoni u propaganda hija xi ħaġa il-ġenerazzjonijiet eh, eh, aktar li għandhom aktar età u aktar vulnerabli għalija għaliex ma m'għandhomx ħiliet kif jivverifikaw is-sorsi jew rapporti u nek tidħol l-edukazzjoni u anka tal-im matul il-ħajja. Għanna naħsbu kol dwar il e, taħriċ ġurnalisti u kol. Intqal kważi kollox. Il-rapport Maltese jgħat il-mejda jgħat unnimna u nasib se jkun rapport ta' suċess Mikrofon għal-kelli. Herr Diakono, Sie haben das Wort. Und ja. dann Sabine Ja, spun un singur lucru doar ca pe provocare. Mela, pala sfida lilkom il-kol, sfida jo e punta tħassib, kol eh, ħoss għandu eku. Għedin nitkelmu dwar il-medja, illi tniedi xsejjes u dar ħsejjes iħallu eku l-eku għandu jkorrispondi mandux jinforma l-ħos, jekk aħna qed nitkellmu fuq da tip ta' ħbarijiet, l-eku huwa wieħed differenti. Ximkien fidlam għandek eh, korpi minn qasam tal-medja li m'għandhomx responsabilta' m'għandhomx koxjenza u jippruvaw jibdlu dat tip ta' ħoss. Huwa importanti għalina nifmu il-limitu x'inhu bejn media responsabbli u tweġiba fidlam, bloggers, etc. Dawn tal-aħħar jibdlu l-informazzjoni Sfortunatament, dan id-dlam jospita il-fake news u jipruvaw jibidlu realtà. Dinija sfida illi qed inressaq qudiemkom. Grazzi ħafna. Sabine, niskuża ruħi. Kien hemm nuqqas taqbil rajt is-sinura Xojdova, Jens Rak, Niskuża ruħi. Ejja nżommu xi ta' pluralizmu fil-kumitat. Grazzi l sur Maltese, rapport validu tiegħu. Meta jkun rapport ta' inizjattiva huwa diffiċli minħabba restrizzjonijiet u skadenzi Pero naħseb nistgħu nżidu xi punti fuq digitalizzazzjoni u l-medja digitali qed naraw sfida kbira l-ġurnalisti. Ir-rulebook meta niġu għaż-żamma ta' standards u kwalità eh, inbidel radikalment Diffiċi xaħat jgħajtina s nistan jipublika xaħġa anke kell persuna ma għazir sar iktar faċli persuna tajtina ġurnalista nipublika xaħġa online. It-distinzjoni bejn ġurnalisti reali u dawk li mumiex edha tittappan. Trid ħiliet u għandni nibżon il-ġurnalisti eh, jitħarġu xi darba kienet Eh, professjoni rispettata, paga tajba, b'nies ta' livello li ta' edukazzjoni, issa però kważi għaddim bil-paga minima u dan ħall impatt fuq il-kwalità. Mhux qed ngħid li ġurnalisti li ma jitħallsu xtajjeb huma ġurnalisti żina, mhux dak qed ngħid madana kollu. Huwa diffiċli tistenna illi xi ħadd jagħmel riċerka dettaljata u verifikar dettaljat ta' sorsi taħ dawn iċ-ċirkostanzi. U hawnhekk media, negozji u eh, outlets tal-media bżonn jirriflettu fuq il-klima ekonomika li fija qegħdin jaħdmu. L-affarijiet qed jinbidlu malajr fis-settur u naħseb illi hija kwestjoni etika wkoll hawnhekk ġurnalisti jdu jistaqsu x'rwol għandhom jaqdu fis-soċjetà. Ma tistax tiġi bħala ġurnalista u tajt kull storja tajbek ditbih irrid ikollok id-deċenza tara dak li qed pubblikax veru. Id-dibattiti li kellna propju issa Għat ma kien ikonna bżon għom dikkek kieku kull ġurnalista għad attent jizgura li jivverifika dak kollu li qed jippubblika u li għalġiex mod responsabbli fil-medja bħalissa hemm pressjoni kbira. Rajna ġara fil-Polonja u fl-Ungerija. fejn għajna pressjoni fuq il-medja. U għanna il tu kontrol tal-medja. Hemm forzi li qed jaħdmu fejn hemm pressjoni fuq min publika xiex. Malta u kol ċarjib semma U niftakru li dal-parlament adotta rezoluzzjoni li kienet kritika ta' Malta. Iġveri ma jkonni perspettiva distorta hawnhekk. Hemm bżonn noqdu attenti ħafna meta niġu għad li għandhom iċ-ċittadini għall informazzjoni eh, soda u li kun hemm ambjent fejn ġurnalisti jistgħu jaħdmu b'mod sigur. Għanna bżon ġurnalizmu ta' kwalità tajba, kwalifiċi tajbin, opportunitajiet ta' taħriġ u niżguraw il-dan jinżam fl-Ewropa kollha, grazzi. gute äh, Grazzi, dan ukoll kien dibattitu utli ferm u aħna irnexxilna inkopru proposta aspetti tal-pluralizmu tal-medja, l-ħiliet, is-sitwazzjoni ekonomika, l-indipendenza tal-medja, kwistjonijiet ta' pluralizmu tal-opinjonijiet, dawn kollha huma kwistjonijiet rilevanti. U rrid ngħid ukoll illi Iva, dawn l-idejat nistaw ninkluduhom fil-rapport jekk nixtiequ. Madana kollu il-kompetenza esklusiva tagħna hija fil-qasam tal-medja. Għalhekk jekk aħna se nitkellmu dwar il-libertà tal-medja, Tajja wisq, imma ejjew ma nipretendux illi il-Komitat Libe issa se jinkludi dak kollu illi jenat huma huma marbuta biss li jirriflettu dak li aħna najdu fuq il-kompetenza eh, tana, ġifiri aħna għanna eh, kompetenza esklusiva fuq il-medja, il-ħiliet fil-medja, imma mhux il-libertà tal-medja dik hija xi ħaġa li jħossibha il-Kumitat Libe. Din hija kwistjoni diffiċli ħafna. Iva fir-rapport nistgħu ngħidu li rridu imma ejjew nżommu f'moħħna fejn aħna għandna il-kompetenza tagħna, kompetenza esklusiva. Jiġifieri dak kollu tal li għandu xaqsam mal-medja mal huwa il-qasam tal-kompetenza tagħna. Exklusiven Kompetenzen betrifft. Um, eigentlich hätten wir jetzt noch die Kommission, wo ich aber glaube, dass weil wir da Jiena sempliċement issa rrid tinfakkarkom il-competencies esklusivi tagħna fejn huma. Ir-rapporter għall punt li miss madu muxaw imma saħan nisimgħu minn Sabine. Naħseb u ikun aħjar jekk ikonna żewġ kapitli separati eh, fl-opinjoni l ewwel net naraw x'inhuwa x'inja l-kompetenza esklusiva u mbagħad naraw fejn hemm eh, dan it-trikki bejn il-kompetenzi tagħna mal-Kumitat Libe u fejn aħna nistgħu nagħmlu l-kontribut tagħna aħna ma rridux li huma jippruvaw iħassru l-kontribut li nagħmlu aħna li xjajdu illi mhijiex kompetenza tagħna imma aħna responsabbli għall kompetenza tal-medja u dak kollu li jaqa' taħta. U għalhekk naħseb li dan kollu għandu jkun kopert fl-opinjoni tagħna il-President Iva. Nistgħu nagħmlu hekk imbagħad ir-rapporter u x-shadows irridu jiżguraw illi jazlu l-informazzjoni u jistrutturaw ir-rapport b'tali mod sabiex ikun ċar fejn għandna kompetenza esklusiva u fejn aħna qegħdin sempliċement namlu suġġerimenti illi il-Kumitat libe jista' jew ma jistax jaċċetta ma rridux illi nidħlu fil-qasam tal-kompetenza tagħhom. Naħseb illi l-linja tad diskussjoni eh, nimmaġina li hija simili ħafna hemmhekk daqstak illi ddiskutejna hawnhekk u naħseb illi se jaċċettaw is-suġġerimenti li noħorġu bihom aħna. Peress illi aħna ħejjejna din l-opinjoni, eh, jiena nissuġġerixxi illi niffokaw fuq il-kompetenza esklusiva tagħna l-opinjoni taħt 53 u mbagħad fil-proċedura teknika jkun possibbli waqt in-negozjati eċetera illi noħorġu bidejat oħrajn eh, nresqu kompetenzi eċetera. Issa nista nerġa' nagħti l mikrofonu lilek, Kurzio, ma naħsibx li l-Kummissjoni tixtieq tikkummenta f'dan l-istadju. Le, mhux tortakom illi mawħat u għat-tort tagħna illi dan il-rapport bid-dinnilu il-ħin eh, tiegħu fuq il-post tiegħu fuq l aġenda Kurzio, Iva għal dak illi nafjena u anke mill-kollegi fil-liba ma naħsibx li huma se jitolbu kompetenza esklusiva fuq il-pluralizmu u naħseb illi ma tantx ikun pluralistiku min-naħa tagħhom jekk jitolbuha. Imma mbagħad hemm aspett illi l-aktar li semma mill-kollegi ġifiri l-edukazzjoni fil-medja, l-litterizmu. Iva, hemm bżonn ta' l idejat ta' kulħadd għaliex din il-kwistjoni ta' l-informazzjoni hija ħafna eh, żviluppi teknoloġiċi kull darba naħsbu illi il-medja il-ġdida se teqred dawk ta' qabel, jiġifieri ir-radio u t television kien se jaqret ir radio eċetera, eċetera. Imma le mhux hekk ġara. Fil-fatt kull ma eh, ġara huwa illi hemm iktar pluralizmu, hemm pluralità ta' mezzi u il-pubbliku tallem juża il-mezzi il-ġodda. Ma llum mhux qed jiġri hekk il-medja il l-ġdida tat l-impressjoni illi huwa faċli illi wieħed jinforma u li jkun informat u li kulħadd jista' jkun informat aħna qed nitkellmu dwar l-aħbarijiet folot il-fake news. Imma aħna ta' kuljum nużaw Wikipedia, Wikipedia mimlija bil-fake news u kull darba li aħna nużawha biex nieħdu informazzjoni fuq affarijiet li aħna ma nafu xejn dwarhom. Irridu nkunu nafu meta jiena nuża Wikipedia biex infittex xi ħaġa li jiena nafsew fuqha, ninduna kemm hemm eh, nuqqas ta' preċiżjoni f'dak illi jidher fil-Wikipedia fil u din hija lajn ta' informazzjoni li eh, l-iktar hija ikkonsultata fid-dinja. Għalhekk eh, dinja verament sfida għalina l Naħseb illi ħadd ma jista' jiġħad il-fatt illi l-kumitat tagħna għandu rwol importanti x'jaqdi f'dan ir-rigward. Anzi, naħseb illi hija kompetenza ewlenija tagħna hija sfida kbira illi għalina hija diffiċli anke għal ġurnalisti pereżempju illi nindunaw u nidentifikaw dawk l-istrumenti li nistgħu nużaw sabiex verament ikun hemm eh, edukazzjoni tal-pubbliku sabiex dan ikun jaf il-mezzi tal-medja il-ġodda. Iva, grazzi ħafna. Jiena nixtieq eh, nawgura l-Shadows u l-rapporter kull suċċess iva skenna dibattitu tajjeb ħafna u s-saħer għanin illi taslinna l-opinjoni li jumbat rridu nkomplu niddiskuha eventwalment. Issa għandna problema illi r rebbiħa tal-premijiet eh, għadhom ma waslux u għalhekk Sfortunatament se jkolli naġġorna din il laqgħa għal ftit eh, mumenti sakemm jaslu r rebbieħa tal-premju. Imma jekk joġobkom ibqawaw għaliex eh, kultant meta kellna il preżentazzjoni ta' dawn il-premijiet fix xarlemani il-kamra kienet pratikament vojta dawn huma żgħażagħ illi ħadmu għatih eh, ħarġu bidejat bidejat zbieħ ħafna ħadu inizjattivi impressjonanti u naħseb illi ħaqhom illi natuhom il-ħin tagħna u l-attenzjoni tagħna mela aġġornament qasir imma jekk joġobkom ibqgħu hawnhekk tibbedu iktar mill-bib ta' din il-kamra. Kristina. Intom, inti taf meta se jiġu għaxina rritin kunaw? imma għandi la oħra fil-11. Il-President, huma suppost li iltaqa' mal-President tal-Parlament fl-10 sabiex jieħdu ritratt. Issa, kultant l-affarijiet idumu, daw l-affarijiet idumu ftit aktar mill wieħed eh, jissupponi, għalhekk żgur sa l-10 nofs għandhom ikunu għaw, għalhekk qed ngħidilkom biex ma titbedux, ħames minuti, ħames minuti kollox, barra ħames minuti er-, er-, erġawejja lura.

Yeah.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

dawk eh, fostkom illi uh, tixtuqu tkomplu bil-konverzazzjonijiet tagħkom nitlobkom illi toħorġu barra. Għalija huwa pjaċir kbir illi Eh, nistaw inkomplu bil-tradizzjoni ta' kull sena illi inħabru il-rebbieħa ta' dawk illi rebħu il-premju Charlemagne. Mux sena mlu eżattament kif għamilna fl-modi, għalix dan huwa l-10 anniversarju ta' dan il-premju, u għalek sena mlu l-affarijiet mod ftit differenti għanna rebbiħa tal-premijiet illi kienu għamnek fl-2008 għalija wa għalina wa verament unur u privileċ illi edin għamnek intom eh, jekk diġa rbaħtu l-premju diġa ġejtu għawnek, aħna natu merħba lil dawk illi diġa kienu għawnek u dawk illi edin għawnek għall-ewel darba. Għanna xie ftit rappresentanti mill-timijiet illi er-, irċivew il-premju dis-sena mill-Polonja, mid-Danimarka u minn l-Olanda. Għanna r-rebiħa tal- ta' snin ta' qabel. Din is-sena r-rebiħa kienet eh, l-Olanda ħan nisimgħu ftit mill- ir-rebbieħa issa eh, għandu xaqsam ma' xandir, jispiega x'jistgħu jagħmlu dawn iż-żgħażagħ fil-pajjiżi l-oħrajn fejn jistgħu imorru, x'jistgħu jitalmu minn hemmhekk. U dana jipromuovi wkoll il-bi uftajim reċiproku, dialogu interkulturali u ibiddel l-approċ li eh, jaddottaw jihdu iż-żazax fiżavi id-dinja ta' madwarhom. L-ideja hija li aħna nippromuovu l-impenn Għana biex ikun hemm appoġġ lill-Unjoni Ewropea b'mod partikolari f'reġjun eh, euroxettiku pad Danimarka tielet premju eh, fl-Olanda huwa proġett jismu Europe li huwa maħsub li sabiex jagħti l possibilità illi wieħed jikteb fuq aspetti pożittivi tal-Unjoni Ewropea sabiex eh, tingħata impressjoni differenti dwar l-Ewropa. Eh, eh, Jingħadu affarijiet u jinkidbu affarijiet differenti sabiex naraw eżattament ukoll kif iż-żgħażagħ jidentifikaw ruhom kif iħossuhom f'din l-Ewropa għandna sija sabiex nippreżentaw dawn it tlet proġetti u issa mingħajr aktar telf ta' żmien nagħti l-mikrofonu jgħinu lil dawn iż-żgħażagħ biex jippreżentaw il-proġetti tagħhom u eh, il-rebbieħa huma kollha eh, u anki l-Ewropa għaliex l-Ewropa wkoll qiegħda tgawdi u tibbenefika mill-impenta dawn iż-żgħażagħ favur l-Ewropa għalhekk grazzi, grazzi mill-qalb u l-isbaħ xewqat lil dawn it-tlet rebbieħa tal-premju Karlu Manju. Tajjeb, mela, ħalli nibdew bil-prezentazzjoni tal-proġett Erasmus Evening ta' Gabriella Jelonek. Seba minuti jekk joġbok. Jina se nitkellem bl-Inglis għaliex il-programm tiegħi fuq ir-radju kien bl-Inglis ukoll. Jina għandi eh, presentation hawnhekk però ma nafx hekk se jirnexxieli nurilkom. Mela din id-darba kienem il il-ħtieġa u għalek ħriġna b'din l-inizjattiva jena kont studenta tal-Erasmus darbtejn l-ewel fl-2014 waqt il-program LP Erasmus un sar Erasmus Plus u issa jina nifem naf kif nbiddel il-program konna qed nitkellmu dwar il-bidla u l-bidliet li saru fil-programmi u x'kienu l-vantaġġi u l-iżvantaġġi għaliex iva kultant ikun hemm xi problemi u jiena xtaqt illi noħloq spazju fejn dak li jkun seta' jgħid dak kollu illi jixtieq jaqsam l-esperjenzi tiegħu u jina realizzajt illi jekk wieħed irid jikseb informazzjoni pratika dwar l-Erasmus irid ifittex fuq l-internet, fil-blogs, fil-pjattaformi u għatta ħafna żmien ifittex u jina kont qed naħdem fuq il-Radio Meteor li huwa eh, radio tal-studenti le sfortunatament il-prezentazzjoni ma naħsibx li qed taħdem. pajjiż illi mhux pajjiżek għaliex xkultant ikollok bżejt flus u drabi oħra le. U hekk Eh, tindirizza l-problemi kollha illi mhux dejjem huma sempliċi li wieħed issolvihom. Jiena pereżempju fil kasti tiegħi mort Spanja u l-università meta wasalt qalt li illi ma kellhomx dokumenti għalija, ma kontx studenta tal-Erasmus kelli naħli ġimagħtejn sakemm reġgħu ħarġuli d-dokumenti għaliex kultant l-affarijiet fuq l-internet jintilfu. Affarijiet li jiġru. Eh, dawn huma nies mill-Ġorġa u mill-Italja din l-tfajla mill-Kazakstan, l-ewwel waħda li taraw fir ritrat tider. Aħna tkellimna dwar id-drawiet u l-ħajja ta' kuljum għaliex jekk inti tkun se tmur f'pajjiż trid issir parti minn komunità. Tkellimna wkoll dwar il- programmi il-programm ta' l-Erasmus li huwa programm speċjali għaliex wieħed Meta inti meta jkun se jmur x'imkien, eh, ma jridx biss jaħseb dwar l-istudji li se jagħmel, il-parties li se jattendi, eċetera. Imma li lin minn dan kollu tista' tħalli il-marka tiegħek, tista' tagħti xi ħaġa lura. Pereżempju meta mort il-Portugal, it-tieni Erasmus tiegħi, kuna qegħdin nalmu li l-anzjani kif idoqqu il- kitarra jew inkella tal-limom lingwa barranija, jiġifieri kulħadd għandu xi ħaġa x'jaqsam. Eh, eh, anki il-ħin tiegħek hija l-iktar ħaġa importanti konna qegħdin naqtaw l-enep lil mal-anzjani xtrajna prodotti għal l-ġene personali u tajnijom l-xħut. Ġifiri, met inti tmur pajjiż ieħor tista' taqsam dak illi inti tieħu miegħek ikun xikun. Aħna iva il differenti imma l-pajjiżi kollha in-nazzjonalitajiet kollha għandhom xi ħaġa x'jaqsmu u x'jagħtu lill-oħrajn. U hemm bżonn li n-nies jarfu u jifmu illi wieħed imur post uh, jieħu dak kollu li jista' minn hemmhekk Eh, jiftaħ moħħu, jitallem jażel u jarbel l-istereotipi, imma jekk inti ma tkunx ħdim titfit ma l-oħrajn, ma tkunx ikkooperajt ma l-oħrajn, ikun diffiċli eh, għalik li tifhem kif tista' taħdem mal oħrajn jiena nara narah mill-esperjenza tiegħi żgħażagħ illi baqgħu fl-istess post, fl-istess belt jibqgħu b'moħħhom magħluq, ikollhom ideja f'moħħhom u jibqgħu iffissati fija eh, u ma jismaw il-ħadd iktar, jekk inti tipparteċipa f'Erasmus, bil-forsi kollok tikkoopera u taħdem mal-oħrajn u din hija eh, s-servik għal-futur. F'dan il-programm aħna u rejna illi huwa mezz ta' kif jinfetħu l-imħuħ tal-parteċipanti. Kultant konna nkantaw saħansi fuq ir-radio. U eh, tistaw eh, eh, sibu il-profile fuq il-Facebook sar Erasmus Evening u ismi by Gabriela Jonik għalix emmin jiprofa iqarra u jiftaħ profiles folots. Issa fuq il-xandiriet il-ġodda dana il-program il il se jkun fuq il-YouTube, jien għandi blog ukoll fejn eh, ninkludi informazzjoni dwar l-Erasmus u anki xandi ġodda. U niqaf hawnhekk, grazzi tal-attenzjoni. Vielen herzlichen Dank. Äh, Sie sind so voll. Grazie, Afna. bħala ambasċatur tal program Erasmus eh, nifraħlek. Eh, ikkonvinċejtna fuq l-Erasmus. Issa nisimaw Rediscover Europe mid Danimarka. Anki inti għal seba minuti. L-għonet nishtiq najt li jena kontent ħafna li prezenta dan il-proġett Danis li rebaħ it-tini post, tini premju ma jina nħosni eh, er-, Ewropea ħafna, għax u wkoll Polakka eh, twellit il polonia però ċittadina tal-Danimarka. Mela l-idea tal-proġett eh, wasal meta rajna l-kien hemm bżonn il-nuru l-nies xifisser il-motto United in Diversity. Fl-2016 il-belt fejn nejxien ġit eh, konsiderata l-iktar belt kontenta fl-Europa eh, fija nis minn ħafna nazjonalitajiet u ħna xtaqna nuru dan eh, kemmu importanti illi ikun hemm diversità ta' kultura u l-Europa għandha bżonn stejjer ta' suċess stejjer ta' integrazzjoni tajba u dana u rejnieh. L-ewwel net billi organizzajna parata kulturali. Semmejni aħna Pride of Cultures United in Diversity fejn in-nies jistaw eh, jaqsmu l-ikel tagħhom eh, il-kultura u anki jisfnu fl-imkien. Eh, Istidinna assoċjazzjonijiet u NGOs mm, li ġejjin minn 16 il-grupp differenti u dis-sena rġajna minna dan proġett u kien iktar ta' suċess. U t-tieni parti tal-proġett kien Refocus on Information u organizzajna serje ta' attivitajiet fuq il-ġurnata tal-Europa biex eh, impenjaw il-persuni b'modi differenti. Tkellimna mal-persuni, man nis fit-toro u tajna materjali u kienem nis e, eh, Eh, għamilna ħafna farid eh, biex nattiraw l attenzjoni l-attenzjoni. U din hija propju dak li tfisser l-Ewropa, ninformaw l nies fuq l-Ewropa u natom l-esperjenza tal-Ewropa. Il-proġett tana ispirazzjoni fuq x'nistgħu namlu iktar biex in-nies isiru iħossuhom iktar marbutin mas soċjetà iktar konnessi. Jiena xtaqt najt illi f'dawn l-aħħar eh, xaru nofs kienem elezzjonijiet lokali u reġjonali fl-Ewropa. Anki jekk it-ternaw tija olja ħafna, aħna staqsejnijom lil-persuni fuq il-ċittadini Ewropej. Eh, u mhux dawk daniżi. U għamilna starriċ u rajna illi kien hemm ftit nies illi għandhom dritt jivvutaw fil-elezzjonijiet lokali u reġjonali. U dawn in-nies ma kienu jafu illi kellhom dritt jivvutaw anke jekk ilhom jgħixu f'dan il-pajjiż. E, Eh, fil-pajis għal ħafna snin. U ma kienu għedin jgħidu jina minix daniza ma nistax nivota. Imma eh, le, inti tista tivota fl-elezzjonijiet lokali. <clears throat> allora eh, tajnjom informazzjoni fuq drittijiet lokali, korra jom biex jivutaw, għadnilom għaliex iridu jivutaw. il spiċat l-elezzjoni u l-beraħ kien l-aħħar ġurnata tal-vot u l-lum se eh, joddu l-voti u aħna għedin eh, nittamaw illi il-turnout se jkun ħafna iktar oli eh, mis-soltu. Irridu najdu n-nis mux bis illi Eh, wieħed jaħdem u parti mis soċjetà soċjali, imma irid jieħosem anki fil-ħajja politika, din hija ħaġa importanti. U dana huwa dak li tagħna l-ispirazzjoni biex naħdmu iktar. U nittamaw li se sen nfisru bidla U aħna stedin anki eh, il-medja internazjonali u nittama li dan se jkun bidla pozitiva biex jispira anki l-pajizi oħra, oħrajn biex jamlu kampanji biex, biex tikkonvinċu l-persuni eh, li jiexu fil-pajizi eh, tal-Europa biex jivutaw anki huma għax għandhom dritt jivutaw fil-elezzjonijiet lokali u reġjonali. Iva, grazzi ħafna ta' dan il-proġett tajjeb ħafna u nittama illi il-lejla tkunu tistaw taraw il-riżultat tal-ħidma tagħkom u illi il-turnout tkun iktar olja mis-soltu bħala effett tal-kampanja tagħkom u nittama li proġett tagħkom ikun eh, attiv u illi jestendi ruħu anke għal pajjiżi oħrajn u komunitajiet oħrajn it tillet proġett mill-Olanda Arwi Europe. Insana minn kulħadd u opportunità li eh, aħna nistgħu nippreżentaw il-proġett tagħna u li konna l-opportunità eh, niġu fi Brussel u nitkellmu anki ma' eh, rebiħa tal-proġetti ta' snin passati. Aħna Arwi Europe, aħna niproduċu magazine online kull xar. Għanna website eh, kull bistejer fuq l-Europa, eh, ġurnalizmu eh, ta' sfont, mux propju aħbarijiet imma ġurnalizmu ta' sfont. Unħarsu li l-affarijiet minn angoli differenti sen dan il-video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 Okay, thank you. Grazie. Dan il-video jirrifletti il-motivazzjoni għaliex bdejna dan il-proġett. Aħna aħna kena erba, konna erba studenti mill-Amsterdam, mill-Università Internazjonali u kella, kena sfondi differenti, jina ġurnalizmu u l-kollegi l-oħrajn kienu għedin jaħdmu fil-medja tal-Komissjoni Ewropea wieħed għandu esperjenza fil-web design u flimkien kellna dan is-sentiment komuni illi fil-medja nazzjonali l-Ewropa hija eh, impinġija eh, fuq il-politika u l-ekonomija u mhux fuq il-lat personali tal-Ewropa. Allora deċidejna nibdew dan il-proġett fil u waqt li għamilna il-gradi tal-masters aħna bdejna fuq bħala online blog u issa biddilna l-format u issa samilna magazine un web, web magazine un inkludu ħafna uh, attivitajiet eh, mużika, ġurnalisti, videos, eh, stud- temi tal-istudenti. U aħna nħossu illi il Eh, l-artikoli fuq l-Europa mandomx biss ikunu fit-testi eh, imma għandhom eh, jużaw forum differenti ta' storytelling u bekk nuru la differenti tal-Europa li mhuwiex rappreżentat fil-medja normali nazzjonali. U nipruvaw noħorġu mill mitpinġija negativa li tipprevali fuq l-Europa u nħossu illi il-lat individuali mhuwiex prezenti biżejjed aħna nippruvaw nikkontribwixxu aħna nixtieq u nħolqu network ta' uh, storytellers pan-Ewropej. U naħdmu fl-imkien fuq proġetti illi huma fuq l-iżviluppi ta' sfond tal-Ewropa, fuq il-futur komuni tal-Ewropa Eh, stejjer li jgħatu eh, stampa aħjar ta' dak li hija verament l europa u għalhekk anki titol Are We Europe eh, um u li għam mistoqsija u bekk biex nkun nistaw natu pozizjoni differenti, pozizjoni aħjar ta' dik li għal Europa. Grazzi. <coughs> Grazzi, ħafna. Ta' dan il-proġett sabi ħafna, aħna dawn il tret proġetti eh, u eh, niftakru anki fil-proġetti li rebħu snin li għaddew, ma rridux forsi inwaħlu fl-Europa jekk jekk hemm ħafna rebbieħa li jikkonvinċukom jekk aħna irridux eh, Mm, natu risposta għal mistoqsija kif nistaw intejbu l-Europa u forsi b'din il-mistoqsija nistaw noħolqu eh, propju possibilta biex intejbu verament l-Europa billi nikonvinċu ħafna me ċittadini tagħna tal fat illi u eh, iktar e, importanti il-proġett Ewropew mit-tensjonijiet li nejxu fil-pajjiżi nazzjonali tagħna u nirringrazzjaw li dawn iż żazaħ tal-appoġġ tagħhom. Issa, eh, grazzi u niftaħ id-dibattitu għal koordinaturi tal-gruppi politiċi l-ewwel hekk iridu xi jagħmlu xi mistoqsijiet fuq dawn is-suġġetti u mbagħad wara il-membri. Sabine Ferħajen, grazzi, jiena l-ewwel net minn eh, mill-Ġermanja, jiena nirringrazzjakom għal preżenza tagħkom il eh, il-prezentazzjonijiet kom kienu inizjattivi tajbin ħafna illi jati l-impen ta' zazaħ l-Europa u juri impen kbir u b'dan il-premju ħna edin natu pjattaforma biex nuru qed isir verament fil-fatt u xinu l-impen kbir ta' zaza l europa Grazzi allura l-inkom kolla, mux biss il-rebbiħa tal-premju, imma anki għal daw kollha li ħadu sehem, anki dawk li ma rebħux illi kienu ħafna kien hemm ħafna proġetti li eh, applikaw għal dan il-premju din is-sena u din hija ħaġa li verament ta' min aħna eh, eh, tiġbed l-attenzjoni tagħna. Għandi mistoqsija lil tlet rebbieħa fl-opinjoni tagħkom min-naħa tagħna kif nistaw aħna nintervjenu fil-parlament biex verament nappoġġaw iż-żazax u l-azzjoni tagħhom. Intkom bla dubju għandkom l-appoġġ tagħna fil-ġlieda kontra il-Konsello l-Istati membri biex jagħtu iktar premji finanzjari. Imma barra mill-flus eh, fl-opinjoni tagħkom. kif nistaw aħna e, nipremjaw l entużjażmu ta' zazah u bekk napoġaw il-ħidma tagħkom. Grazzi, Silvia nifraħ l-tlet rebiħa għal proġetti ta'kom. Jina fisnin li modi eh, segwejt dan il-premju ta' Charlemagne. Jina verament mm, t-sorprendini il-rikezza u l-differenza tal-proġetti ta'kom. Il-proġetti ta'kom verament jgħatu kuxenza ta' zaza eh, u din l-istedina l-Erasmus għal kolħat nishtiqu u aħna minna proposta biex konna 10 darbit il-risorsi li hemm illum. Ma nafx nix pero alleanza kbira bejn il-parlamentari u żgħażagħ tista' twassal għal riżultati pozitivi. Intkom eh, tkellimtu minn żgħażagħ eh, illi għatma eh, kellhom esperjenza tal-frontieri fil-fat tal-Europa. Però anki eh, tkellimtu fuq id-drittijiet tal ċittadini li jeżistu u anki din in-narrativa ġdiva dan approċċ interessani ħafna li huwa differenti però huwa marbut eh, b'sens loġiku. Il u bil-klim eh, ta'kom, bil-stejer normali ta' ħajja u bil-perspettiva eh, tkunu għedin tirrakkontaw li l europa hija spazju liberu demokratiku. Eh, intkom għedin propju toruħda, tippruvawħda b'mod differenti, b'mod kreativ ta' riflessjoni ta' ċittadinanza attiva u ta' volontarjat, wieħed jista' jerġa' jipproponi l europa u jiddefendi l europa aħna qed narawx qed jiġri fi ħafna pajjiżi Ewropej. L-Ewropa mhijiex ħaġa li se tiżisti għal dejjem. <clears throat> Imma eh, nistgħu nerġgħu nipproponuha. Eh, aħna grazzi għal forum u għal Erasmus dawn mhumiex biżejjed. Irridu nagħmlu iktar policies għaż-żgħażagħ. Jien naħseb li din il-kreatività tagħkom u naqbel anke ma dak li qalet Sabin testa tkun għad dispożizzjon tal-komunikazzjoni aħna kellna eh, eh, żewġ proġetti ġodda l-lum li votajna fuqhom eh, l-orkestra ta' Zaza, imma aħna kollha ehm, ċittadini Ewropej qabel ma nkunu ċittadini nazzjonali. Dan huwa l-proġetti li għadna kollha flimkien. Vielen herzlichen Dank, Kurzio Maltese. Grazie ħafna, Kurzio Maltese. Grazie. Oh, tajtuna eh, idea tal-entuzjazmu barra milli eh, tukom premi l-istituzzjonijiet għandhom jatukom il-ħidma biex tikkomunikaw l-istituzzjoni għax eh, fl-Unjoni Ewropea ma nikkomunikawx bizzejiet aħna, speċjalment komunikazzjoni mażaza. Il il-ħaġa li tiddispjaċini fil-din il-kwistjoni kollha hija li din il kreattività kollha minnaħa ta' ħafna żgħażagħ hija moħlija għax l-Ewropa mhijiex kapaċi toħloq impigi, toħloq xogħol għaż-żgħażagħ u jiena nistaqsi jekk l-Unjoni tistax u l-demokrazija tistax e, e, tkomplitejx minnajr ma toħlo opportunitajiet għazzaza u minn dan il-punt nishtiq anki nista nistaqsikom xtaħsbu idkom il-kondizjoni ta' impik eh, l-opportunitajiet ta' impik għazzaza fil-pajizi Ewropej differenti. Grazzi. Monika Xrojdova. Xrojdova. Grazzi. Nishti nir-ringrazzja lilkom il-koll. Jena ġej mill <laughs> dak il-pajis eżotiku tar-Repubblika Ċeka. Intkom għandkom rispett minna ħati għaj, tistaw torbtu fuq rispett tiegħi, għandi mistoqsijiet għalikom. Aħna aħna daqsejn waħda inkwetati fuq is-sitwazzjoni tagħkom fil-Polonja u intkom it-tnej Polakki. Jiena żgura illi il-mistoqsija Eh, eh, il-risposta għal mistaqsija Are you Europe hija eh, pozittiva illi intkom fil-fatt you are Europe u intkom imma bħala Polakki lesti intkom proteġu il-libertà u demokrazija fl-Europa għax is-sitwazzjoni mill-punto di vista tija hija illi hemm ħafna riski fis soċjetà tal-Polonja kif nistgħu naraw. Għal daqstant din hija mistoqsija għalikom għal żgħażagħ eh, Polakki. U grazzi ħafna għal kuraġġ tagħkom u għall impenn. Grazzi ħafna. Malinov. Jena xtaqt ringrazzjakom tal-prezentazzjonijiet li għamiltunna jekk nista' nimpressjonakom, jiena irrit nivvota f'kumitat ieħor imma sib sostitut u allura pajta hawnhekk biex nibqa' magħkom. Imma dana għaliex għandi interess speċjali. Grazzi tal-preżentazzjonijiet jiena Bulgaru u qed nagħmlu koalizzjoni Ewropea fil-Bulgarija u għandna għan wieħed li nixtiequ nilħu li fil-elezzjonijiet li ġejjin ikunu elezzjonijiet bl-ikbar perċentuali ta' zazah illi jivvutaw. Għax kważi kullimkien fl-Europa qed naraw li zazah mhumiex involuti ħafna fil-politika u nittamaw illi fl-elezzjonijiet Ewropej li ġejjin nistgħu nilħu dan lan. L-elezzjonijiet Ewropej fil-pajjiżi differenti għandhom ikunu l-elezzjonijiet bl-ikbar perċentuali ta' zazah. U, u, u grazzi tal-idea tajtuni anki l-lum, jekk aħna nużaw l-idejat li tajtuna, ninformakom u tkun eh, ħaġa tajba għalikom li tkunu tafu li dak li għedin tamlu għawnek intkom għalina se jkollu impatt fl-Europa kollha. Grazzi. Mm, għandi talba oħra, Iva. Jena niprofa nitkellem bil-lingwa eh, tiegħi Grazzi. Naturalment ħafna mill-kollegi tagħna diġà farħu eh, eh, eh, faħru l-eċellenza tal-proġetti tagħkom. Hemm fil loġiku komuni l-aħħar prezentazzjoni u rietna kif għanna nifukaw fuq il-futur tal-Europa. Uma dawn proġetti illi jġenuna naħsbu u nirrifletti, nirriflettu jekk aħna sejrin fi triq tajba lejn il-futur tal-Ewropa. E, dik li e, tkellmet fuq il-ġurnalizmu kienet importanti ħafna, l-lum propju l-lum li tkellimna fuq il-medja u l-libertà tal-medja u edin strutturaw din l-industrija biex naslu għal messaġġ ġust lejn il-futur u din il-prezentazzjoni verament Eh, tistaqsi x'inhuma l-passi li jmiss f'dan il-qasam għal daqstant aħna nistgħu nirriflettu nixtieq nkun naf minn għandkom kif tizvilupaw il-proġetti. Grazzi. Ħafna tajt il-President. Issa nisimgħu minn il tlet rebbieħa. U nibdew minn misura Ajronek. E, x'tista' tagħmel l-Unjoni Ewropea żgħażagħ biex ikunu iktar Ewropej iż-żgħażagħ. X'inhi l-impressjoni tiegħi? Naturalment aħna għandna xi finanzi fil-programmi tagħna. Imma jiena mort anki fil-Polonja u anki fil-pajizi oħra baranin pajizi ġirin. U nara li iż-żaza ma jistudjawx il-lingwi. U wieħed ma jistax jikkomunika jekk ma jitkellmux laqas l ingliex Kif nistgħu nikkooperaw mal-studenti baranin li jiġu Polonja, per eżempju, e, um, anke kull ma jkollok bżonn ma tistax tajdu jekk m'għandekx laqas il-lingwi. Din hija l-ewwel ħaġa. Uh, għandna nagħmlu iktar sforz fl-edukazzjoni imma mhux biss fuq l-Unjoni Ewropea, fuq il-lingwi, jekk aħna nitalmu l-lingwi nistgħu nitalmu minn xulxin mbagħad. U din hija waħda mis-soluzzjonijiet għax pereżempju jien meta kont nistudja fl-Ispanja, jiena kont qed nistudja anke l-Ispanjol. U kultant meta fil-grupp tagħna kien ikonna xaħat li ma jitkellimx bl-Ispanjol, kien barrani, kien ġi esklus dan il-persuna, jiena ma rridx nwaħħal fħat, imma jekk xi ħadd ma jitkellimx il-lingwa eh, tal-grupp, eh, eh, l-idea hija li dak huwa persuna inferjuri għall-oħrajn. Naturalment mhux veru da, imma dan jfisser li rridu ndukaw iż-żewġ naħat. Kemm dawk li ma jafux il-lingwa, manki dawk li għadhom ma jafux il-lingwa. Għax din il-mentalità hija żbaljata li dak huwa l-ar persuna. U anki l-edukazzjoni fir-reġuni għax aħna hawnhekk nitkellmu fuq proġetti Ewropej, proġetti nazjonali, però jiena il-proġetti għamiltu waħdi. Jiena student l-ospiti eh, eh, tkellimt fuq kif nam, kif l-ideja u, u u fl-aħħar mbagħad kelli l-appoġġ tekniku minnaħa tal-ħbib tiegħi mir radio Imma e, e, mill-università wkoll jiena ringrazzja l-università li tatni l-opportunità nagħmel kull mari kull ma xtaqt. imma ma kienx hemm mentor li kien responsabbli għalija. Min huwa responsabbli li jista' jgħidlek x'tista' tagħmel? jena kont il-persuna eh, illi deċidejt namel dawn l-affarijiet, imma mux kullħat u għek. Forsi għanna bżon xie appoċ minnant xaħat responsabli. Imma mux bħala għallim, għandu jkun bħala mentore, bħala ħabib u fl-istess ħin qed jgħallem xaħat illi li huwa eh, pari, wieħed pali ma qed jgħallem. U mbagħad mistoqsija oħra fuq E, il-qat fl-Europa, nħalli għall-ħardi. E, u bat kena mistoqsija minn pajis eżotiku. Naturalment jena etni ċajta. E, ma dana kien kompliment minn naħati għaj. Aħna differenti, ema dawnu ma differenzi tajba fil-fat bejn l-Repubblika Ċeka u l polonia Kif nista'jina jiena għal dak li qed jiġri fil-Polonja? Il-proġetti tagħna kollha anki dawk tal-Olanda huma ġurnalisti, jiena ġurnalista jiena kont qed nistudja flimkien eh, eh, iż-żewġ suġġetti il-xjenza politika u komunikazzjoni u ġurnalizmu. U naħseb li bħala ġurnalisti aħna rridu nkunu verament responsabbli għal dak li ngħidu lill-pubbliku. U ma nistawx nkunu ġurnalisti li ngħidu kull ma rridu minn ma naħsbu fuq l-impatt fuq il-persuni, fuq il-ċittadini, fuq eh, min jara television u min jara l-gazzetti. Innaħseb li huwa problema kbira fil-ġurnalizmu l-lum u anki fil-politika għaliex il eh, eh, nis l-lum jitkelmu fuq il-mibeda u mem lebda limitazzjoni fuq dak li jistaw jajdu dak li mandomx jajdu u meta nis jaraw li wieħed jista' joffendi u jajat eh, kontra nis, allora jibdew jagħmlu huma wkoll dawn l-affarijiet. U fuq il-Polonja u l-populizmu qed jikber mhux biss fil-Polonja jiena qed nara Jena rajt fi Spanja fl-2014 meta kont student ta' Erasmus emmek jena darba rajtu forsi mux suppost najdu ma dan eżempju biss jena darba waqt il-lezzjonijiet jena eh, staqsejt il-ħbib tiegħi li kien jitkellmu bl-Ingliż fuq kelma xejn ma stajx nifhimha bl-Ispanjol u ma stajx insiba laqas fuq l-internet fuq dizzjonarju u staqsejt bl-Ingliż. U l-istudenti l-oħra U għaliex qed titkellem bl-Ingliż? Għaliex jiena ma nistax nifhem din il-kelma. U dina għalt li m'għandekx titkellem bl-Ingliż, inti qiegħed fi Spanja unek, għalina, issa, dini hija l-iktar lingwa importanti għal ispanjol Ejva, jina, mish problema, jina kull marit, eh, xtaqt e, nitallem, u bdiet u rabjat miħaj. U għettajt li inti ġeja mill-Europa tal-Vant, inti għetton fuq il-flus tal-Europa u edha hawnhekk biex diverti eh, u affarijiet oħra li biex t nirrepeti hawnhekk u li tiddeverti ma, ma u għandek titkellem l-Ispanjol mhux bl-Ingliż. Eh, u jina verament eh, sorprenditni di għax imbagħad l alima bdiet titħa u jina jiena nitkellem il-Polak, il-Ġermanis, l-Inglis u anki l-Ispanjol forsi minn hawn ftit ieħor għaliex qed għaliex qed waħħal fi għax jien għamilt mistoqsija bl-Ingliż u u u verament kienu rrabjati kontra l pollaki li kienu qed jaslu mill-ġol Ispanja u qegħdin jibdew jaħdmu, Polakki jaħdmu fl-Ispanja u jgħixu fl-Ispanja u ħafna minnhom iżżewġu u anki meta jiena kont imur eh, eh, naħdem fil-liqi eh, konna għed naħsbu fl-imkien Polakki u Spanjoli u konna għedin naħdmu fl-imkien zazah illi ma stajniex nsibu xol f'pajizna. <laughs> Il-presidenti tloba tala forsi fuq il-futur. Dak li nishtiq namel fil-futur, naturalment huwa marbut mal-istudju jiena qed naħdem issa fil-Polonja u nixtieq naħdem mar-radio jiena eh, se nagħmel radio show, se nagħmel reġistrazzjoni mal-kollegi eh, rebbieħa fil-Parlament Ewropew u nittama li nkun nista eh, niżviluppa l-proġett u u forsi nkun nista naħdem f'radio station ikbar minn tiegħi għax jiena madni studenta sa madniex nkun fir-radio fir-radio tal-istudenti. U hemm eh, oħrajn, hemm stud, radio tal-istudenti oħrajn, per eżempju, minn Sofia, eh, illi wieħed jista' jismaha minn kull imkien u jina kontent ħafna bis situazzjoni attuali. Vielen herzlichen Dank. Yes. Frau Ile. Grazie ħafna. Mela, <clears throat> intom pal-MPs tistaw tagħmlu proġetti tagħna. Tkellimt fuq id-dritt tal-vot, għandna l-elezzjonijiet madwar eh, il-kantuniera li fej 19 wasal. Meta tikkampanjaw f'pajjiżhom iftakru bdaw f'dawk l-Ewropej illi ma jitkellmux lingwa tagħhom iridu li l-politikanti indirizzaw il-problemi tagħhom li wkoll iridu jsemmaw leħenhom. Għafna drabi nitkellmu dwar in-nuqqas ta' demokrazija fl-istituzzjonijiet Ewropej. U l-Parlament Ewropew huwa l-pont bej l-istituzzjonijiet Ewropej u ċittadini fil-pajjiżi tagħkom. L-importanti u niftakru fiċ-ċittadini Ewropej kollha anke dawk li metkelmu jitkellmux lingwa tagħna. In-nies tivvjaġġa <clears throat> imma xorta jkoll l-istess bżonnijiet. Ftakru fihom dan nies ukoll. Kien hemm komment x'tax nagħmlu fil-Polonja li xina Pollakka wkoll. Is-sentiment Ewropew nipprova ftit ftit. Il-familja tiegħi konservattivi nipprova magħhom. Però kull darba li mmur id-dar nħoss nrid nibda mill-bidu. Imma dem nikkonvinċihom li l-Ewropa hija il-ġejjin u hemm bżonn nibqgħu maquda. Però mhux mistoqsija lina lil Pollakki li ngħixu barra l-pajjiż. Huwa xogħol u responsabilità ta' kulħadd. Il-Polonja huwa stat membru importanti, huwa importanti illi il-pajis ikun ħieles u demokratiku. Hemm bżonn il-koll nagħmlu l-almu tagħna u bżonn il-Polonja terġa' daqba titriq Ewropea. Kien hemm ukoll mistoqsija dwar il-votazzjonijiet li jmiss. Il-ħabib tiegħi huwa delegat tal-Kunsill taż-Żgħażagħ flimkien mad delegat ta' Norveġa u l-Svezja qed jispjegaw kif eh, tinvolvi ċittadini eh, nazzjonali fil-votani huma nidew l-idea fil-Kunsill u delegazzjoni Daniża oġbita l-idea. U għanna l-daqsant kampanja fil-Danimarka fuq l-inżidu l-arfin fuq il-votazzjoni. l ma mxewx kif stennejna <clears throat> Seta sar iktar ma nittama li pajzi oħrajn jitħajru. U kol, għamlu kampanja li tradini kolla f'pajiskom, mux dak bis li tkellmu bil lilsin ta' pajiskom. Grazzi. Sir Kaiser? Grazzi għal eh, mistoqsijiet pertinenti. Xtaqt inwiġab l-ewel mistoqsija fuq kif natu iktar seta li zazax. Tep nifuka fuq dak li qed jiġri, naf li hemm proġetti li diġà ġew implementati, żgur għandhom jitkomplew. Però jekk tħares lejn persuni jipparteċipaw f'dan dan huma nies b'livello li ta' edukazzjoni. U l-problema hemmhekk qiegħda. Mhux għax m'hemmx preżejt proġetti imma għal tipu wieħed ta' nies. Dan jorbot mal-qat u l-fatt li iż-żazax diffiċli jsibu xogħol. Settur importanti li jsofri huwa settur kreattiv. Inklużi ġurnalisti, mank artisti, mużiċisti ġerment jaħdmu għal salarji baxxi ħafna u rridu jkunu kreattivi mhux biex xogħolhom imma kif jaqalaw lejxin tagħhom minn xar għal xar. Is-sitwazzjoni hija instabbli u darba tejn il-dan nis jaħmu fl-imkien jistaw jisiru affarijiet tal-aġeb, speċjalment jekk ikollhom ideja ta' kif jistgħu fl flimkien din hija industrija jew qasam fejn nixtiequ nikkontribwixxu permezz tal-pjattaforma tagħna ma naħseb jista' jsir ħafna iktar hawnhekk. Barra minn hekk, il-programm Erasmus huwa speċjalment għall universitarji naf nies li għandhom edukazzjoni iktar prattika, jizistu programmi imma daw ma jmorrux fl-bliet u l-irħula f'pajjiżi oħrajn. Mux xi kultant jiġu lura b'esperjenzi mhux tant tajbin għaliex ma tantx jiltaqgħu ma' nies. Naħseb dina ħasra u naħseb li dal qasam ħafna xtirbaħ u sabiex ninkludu aktar u aktar zazax. tal qasam għandu potenzjal kbir u l-mira tagħna hi li nkomplu niżviluppaw dil pjattaforma u naħdmu ma' pjattaformi oħra naħseb kooperazzjoni essenzjali hawnhekk. Mhux bissa biss naħsbu f'pjattaforma pjattaforma tagħna ma nikkopperaw ma' pjattaformi oħrajn. U noħolqu din l-udjenza u niżviluppaw modi kif mhux biss ikonna proġetti kreattivi ma niżguraw illi dawn jirreġistraw suċċess. Jiġifieri hemm ħafna kreatività li jistgħu jintużaw sabiex il-prodott tagħna jkun iktar kommerċjali fil-waqt il-idea kreattiva nħalluha u tat minn dallat naħseb jistajna ta' ħafna appoġġ. Għax hemm ħafna affarijiet kreattivi li ġaddejn imma naħseb li mhux wisni se jirnexxielhom jgħalaw lajxin taħħom minn dan fuq medda it-twal ta' żmien. Nasab reġib ħafna mill-mistoqsit li rest tresqu u d-dimi, eh, fulqat, fulqat. ċertu pajizi din iktar importanti minn pajizi oħrajn, soluzzjoni diretta mandiċ għal studjajt l-ekonomija. Jiena naħseb li għandna nsibu mod. Mhux li konna migrazzjoni li tkun waħda biss. il fat li l-persuni jistgħu ċaqlu minn pajjiż għal ieħor jaffetwa x-xogħol l-qatt Irridu nizguraw illi l-immigrazzjoni taħdem f'żewġ direzzjonijiet l-Ewropa tkompli tingħaqad permezz ta' dan u mhux ikun hemm immigrazzjoni sforzata f'direzzjoni waħda. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna lil kulħadd. Sfortunatament se jkollna nagħlqu dal-punt fuq l-aġenda, però kien privileġġ u unura lina li niltaqgħu magħkom dal-għodu, ħadna gost nisimgħu fuq il-proġetti tagħkom. Impressjonajna ruħna bl-entuzjazmu u l-impentakom. U nixtieq il-kull wieħed waħda minnkom kull suċċess għal proġetti l-ġodda, l-idea ġodda. U għal skambi li se jkollkom hawnhekk fi Brussell. Naħseb anka jekk tiltaqgħu ma dak kollha li rebħu l premi fl-11 snin se joħloq dak ninsejħu snowball effect. Jek taħdmu bejnietom u ma' networks taħħom zgur taħtu kontribut eh, pozittiv. Nittamaw illi tedu għazza li mej fi Brussel. Grazzi. So, wir müssen jetzt weitermachen mit unserer Tagesordnung. Helga hat es inzwischen. Es sei dun kommt die agenda tagħna. Helgar nixxila taħrab mill-ferrovija sa u edamana. Fu l ta' qabel tal-aħħar, il-rapport Maltez sejt ngħidilkom il-skadenza l-emendi 30 ta' novembru fis ta' ta' wara Għan irċivu dan bil-miktub, però rrit najdilkom 30 ta' novembru fissatej ta' wara nofsinhar. Għanna seba' minuti sabiex niddiskutu rapport Rupil dwar il-Korp Solidarieta. Eżon nħarsu lej l-emendi ma nħaj malaj. U għal-daqsant nat il-kelma li l Helga għal-introduzzjoni qasira, stampa ġenerali tal-emendi u rekomandazzjonijiet ta' kif nivvotaw. Niskuża imma kelli nibbukja mill-ġdid il-titjiriet tijaj għaliex Meta wasalt fil-ħamsa u nofs il gate kien maluq. Grazzi lill-kollegi għandna 600 emenda u nħossni illi l-Kumitat Kultat jappoġġani minn barra Sinjura Bilder u oħrajn mill-lemin li huma kontra Solidarita Ewropea li hija Ewropea biss, mill-bqija kollha jappoġġaw dak li qed nipproponi. Dan ifisser il-hemm maġġoranza sabiex nibtlu l-isem. Ninsajħuna <clears throat> l-inizjattiva u din hija indikazzjoni ċara li toġobni. Unħosni appoġġata l-istess blambitu. <clears throat> Għanna nikkonċentraw speċjalment fuq zaza zvantagġati u mhix persuni li ġa igawdu mill-privileġġi kollha. Hemm maġġoranza ċara sabiex nżommu 18 sena u miex noqsu għal 16 li ġdan ifisser għalfis jistaw jiffirmaw kontrat minħabba minnar il-ġenituri, ħagġa ma tamil sens, jekk ti vjaġġaw fl-Ewropa jew lilin. Hemm maġġoranza li morru lilin l-sħobija ta' 28 u li nestendu s-affarijiet għal pajzi ġirin. ħagġa li turi solidarieta anka ma mal-vant tal-Ewropa, ma maġġoranza neħu saħħa okkupazzjonali ma' jempil din se tkun diskussjoni diffiċli ma' wek l-affarijiet ċari nitkellma fuq flus ġodda. Il-kol kemm intom bħali tridu flus ġodda, <clears throat> ġveri kollox sew minn ħati għaj. Jini daw tletil sena l-iktar sette di eh, impressionati li rajt u għan sawi wisa se niksbu. <clears throat> Grazzi. Kif għadda l-ħodu? Għax l-affarijiet ma jistawx ikunu ktar sempliċi, ma għonek fejtu ma sempliċi. Sinjura Trupel tajt jek munkert maġġoranza l-affarijiet ikunu diffiċli. Il-President iva l-affarijiet ċari aktar mis-soltu jek jien xinna naqblu lajt sam taħjar. Għan fadlinna ħin pero? Jek t titkellmu marba' minuti għandna. Għandna xi nofs irridu nibdew il-laqgħa tal-koordinaturi ma nistax nibdija tard. Iva, diskors ta' minuta. Grazzi l-Sinjura Relatur tal-introduċi din it-tema, Iva, <coughs> ressaqna numru kbir ta' emendi u lantana se jkun li naqblu fuq kompromessi. Xaktarx l ewwel kompromess ħajkun fuq l-isem innifsu. Staqni li marka il lantana għandu jkun li nenfasizzaw fuq l-aspet volontarju tal-attività Ma jistax ikonna servizz Ewropew volontarju. Il-kelma volontarju irridu nagħmlu enfasi fuqha sa fejna fin il kumitat Empl se jżomm pressjoni fuq l-aspett professjonali fil-proposta għal daqstant se jkollna niskonsidraw kif se jsir dan. Grazzi. Grazzi lil Helga Truppel għal bażi soda li naqblu magħha u bħala struttura tal-proposta U ċertu punt importanti xtaq illi naqblu fuq li nitkelmu fuq is-sens ta' volontarjat xi u solidarjetà. Unħossu li l-proposta tibqa' f'dan l-ambitu li l sarit għandhom ikunu non-profit u importanti tielet illi <clears throat> mhux ikonna remunerazzjoni ma jekk xejn rimbors Jinteressana però li nżommu ċertu kwalitajiet u strutturi li kellna u issa m'għandniex. Il-famużi sending organization. Uħu ta' tiżejħu l-om intermedjari imma il-kwestjoni jgħaj fil-taħriċ inizjali u fuq is-segwitu u responsabiltajiet bej l-assoċjoniet li jridu jospitaw kwestjoni port l-IVA ma nżammuħ, imbagħad appoċ anka l-aġenziji. U kol il-budget fil-Konsil tal-Ministri l-affarijiet mhux tajbin għaliex ma jridux il-marġini u ma jridux rizors addizzjonali jekk mhux minn Erasmus. Grazzi ħafna toġobni l-idea, l-inizjattiva anki għall-volja jena kont eh, proponajt il-kelma azzjoni, korp Ewropew, innanzi eh, najdu azzjoni Ewropea għas solidarieta Mbagħad fuq il-żewġ elementi li rridu niddefinuhom u ngħidu eżattament li huma x'inkella jekk ma nagħmlux hekk se ssir sara. Fu il-budget Naħseb li rridu nżommu l-finanzjament tal-programm Erasmus Plus li qed eh, eh, jiġi eh, finanzjat mill servizza Volontarjat Ewropew, però rridu nqisu dak li qed jgħid il-Kumitat Budget fuq dan is-suġġett naqbel li mandom ikunu involuti biss istati membri manka pajjiżi oħrajn naħseb illi dan huwa programm eċċellenti sabiex nipromovu il-valuri li huma il-valuri li fuqhom dakol li nagħmlu huwa msejjes. Grazzi. Kurza äh, Maltese finalment, grazzi. Grazzi l Helga xogħol eċċellenti tagħha. Min jaf l-Assoċjazzjoni ta' Volont tarjat jaf li hemm użu ta' rimbors għal diversi missjonijiet u kull min huwa ma jafhom l-assoċjazzjonijiet jaf li anka l-ġejjieni għandhom natura formattiva qawwija. Nitolbu ħafna drabi li sażab talentu li jkunu jistgħu jikkooperaw li jisolvu l-problemi flimkien. Sfortunatament, sfortunatament, kif hija kwalità li ma nix naraw ta' tal-daqsant li tkun parti minn assoċjazzjoni ta' volontarjat, anka dinja ta' xogħol huwa importanti. Però huwa importanti li nżommu distinti żewġ oqsma volontarjat għandu jibqa xaġa li tkun bxej. U ma nistawx ħallu l-papa waħdu jiddefendi dal-valur. Fuq is-solidarjetà naħseb nistgħu nsibu kompromess bilanċat bejnietna. Grazzi. Niskuża ruħi. Ma nistax neħokom ktar kommenti li xirrindu ngħaddu għal laqa tal-koordinaturi. għanna laqa tal-koordinaturi ma' emp fit-30 ta' novembru u bekk nkunu nafu l-maġġoranzi se jkunu il-maġoranza ċara, pero fem pill affarijiet għadhom mhux ċari. Naraw. Grazzi ħafna. Nifhem illi il-komita tempel anka għandu emendi ta' t-neħija ta' xi tekst. Mhux minn grupp wieħed ma' diversi gruppi. <clears throat> Ejja naraw kif jizvolġu l-affarijiet. Grazzi ħafna. Nistaw narqu din laqa, nerġaw niltaqaw fit-tlieta twar nofsinhar. Nitlob il-koordinaturi sabiex jibqgħu magħna fil-kamra u l-parteċipanti l-oħra